20 nibdew bis-sinjura Isabel Toma Kjoġbo. Fatoma, attendez un moment jusque. Stenna ftit. Stenna ftit. Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, den Saal schweigend. Njuri, jekk jaġobkom, ħallu is-sala bil-kwiet u b'silenzju. Eżis kollegi, il-Sinjora Von Prent? Il-Sinjora Luna ċek, jek joġbok si postok. Jew inkella ħallis-sala. U humi jak is-Sinjora Van Brent? Kjoġbok. So, Fatoma, Peterse. Danke sehr. Uh, Madame la Signora Petersen, Signora Kommissarju, Signori, Illum aħna qed namlu riviżjoni teknika li hija ferm importanti meta niġu għal programmi l-implementazzjoni ta' programmi operattivi. Il-fondi kollha sal-2020 huma affettwati Fil-31 ta' Deċembru 2014 bosta proġetti ma ġewx implementati u għalhekk ma setawx ikollhom l-appropriazzjonijiet minħabba ir-regolament finanzjarju ħafna stati membri ġew affettwat qed nitkellmu dwar aktar minn 20 biljun ewra li jsir jintilfek aħna ma nagħmlux din reviżjoni u għal bosta stati membri bażikament bosta mill-impenni ta' appropriazzjoni ġew affettwati Repubblika Ċeka bosta minnhom fil-fatt ser jitilfuhom, anki Rumanija 60% fil-kas ta' Spanja u aktar minn 50% fil-kas ta' Renju Unit. Fortunatament artiklu 19 tal-qafas fil-Malti finanzjar jipermetti għall-introduzzjoni ta' amenda sal-ewwel ta' Mejju 2015 sabiex jiġu trasferiti l-appropriazzjonijiet mill-2014 għall-2015 sabiex bekk il-programm ikun jistaw jamlu użu minnhom. Għal dawn ir-raġunijiet kollha jien nixtieq nitlobkom biex tivvutaw favur ir-rakkomandazzjoni tagħna. Issa hawnhekk aħna qed nitkellmu dwar ammonti konsiderevoli li jiffettwaw bosta pajjiżi. Hemm problemi wkoll bil-budget. L-ewwel qabel kollox is-sitwazzjoni qed tqajjem il-kwistjoni jekk id-deċiżjoni tal-budget tagħna u mhix konsistenti għaliex meta aħna jom konna nafu li kien hemm eh, dewmien u kien hemm fl-investiment fl-Unjoni Ewropea stess. Aħna għandna l-fondi strutturali, però il-problemi li id-dewmin li għandna bil-programmi operattivi mhumiex aċċettabbli u dew ser ikollhom konsegwenzi kbar fuq l-investimenti. Ovvjament dan kollu ser jaffettwa lil l-appropriazzjoni tal li minħabba l-appropriazzjonijiet tal-impenni ġew damu biex ħarġu, ser ikun hemm ovvjament aktar pressjoni fuq l-appropriazzjonijiet tal-ħlas. Issa dan huwa id-domino effett u għalhekk l-invoices li ma ġewx imħalsa jistgħu jakkumulaw u dan ifisser li bosta proġetti u amministrazzjonijiet ta' proġetti ser jiffaċċjaw problemi Dak li aħna qegħdin nagħmlu mhux ser iġib allar il-kriżi tagħna. Però nista' infaħar l-istqarrijiet li sar minnaħat tal-Kommissjoni meta qalet li ser tagħti l-flessibilità għal qafas multifinanzjari sabiex timminima l-impatt ta' din ir-reviżjoni. kollu, Sinjura Kommissarju, jiena nibża li din il-flessibilità mhux biżżejjed il-Parlament Ewropew diġà esprima tħassib tiegħu meta tkellem dwar l-MFF l-2013 dan għaliex din l-ewwel darba minn meta l-Unjoni Ewropea twaffqet l-MFF tnaqqas. Aħna nħossu għalhekk li mhux adegwat u fil-fatt huwa mhux biżejjed. Jiena naħseb li huwa neċessarju li għal dawn ir-raġunijiet mhux biss ikollna reviżjoni teknika manka waħda politika fil-qafas multifinanzjarju u l-istrument ta' flessibilità u l-entitajiet marbuta u kol għandhom jifmu. Dak kollu li xtaqt ngħid fuq il-nefqa aħna nafu l kol li l-Kunsill mhux qed ikun sinċir meta niġu għal budget. Ta' bilħa dan iġena naħsbu dwar l-istruttura nefissa tal-budget tal-Unjoni Ewropea. Aħna nħossu li għandna opportunità storika qudiemna, mhux qed nitkellem dwar ir revizjoni teknika ma qed nitkellem dwar ir-reviżjoni politika possibbli. Hemm tliet elementi importanti l-elezzjonijiet eh, Ewropew xurew li ċ-ċittadini għandhom dubji u fil-fatt uħut jiridu jiċatu l-Unjoni Ewropea. L-kriżi ekonomika tfisser ukoll li aħna rridu nieħdu azzjoni u l-budget tal-Unjoni Ewropea jrid jitqis dan il-kuntest jidher ċar ukoll meta aħna qed niddiskutu l-EFSI ġifiri il-fond tal-investiment strateġiku, mbagħad hemm ukoll kwistjoni ta' responsabilità bħala deputati intom qatt rajtu parlament li jivvota fuq in-nefqa tal-parlament mingħajr ma jagħmel nistoqsijiet fuq dħul dan qisna qed il-buddinja ta' taħt fuq fejn neqgħu u l flus mingħajr ma kunu responsabbli bl-ebda mod, speċjalment meta niġu għal dħul u anki l-ġbir ta' taxxa. Kif tafu aħna kemm il-darba niltaqgħu mal-kwistjoni ta' ġisritur Din qed tagħmel kriżi ta' ħlasijiet għar milli kienet u għax il-budget qed jiddependi fuq il-budget nazzjonali. Jien naħseb dan ikkisser ukoll element ta' solidarjetà fiċ-ċittadini u fil-ċittadini tal-Unjoni Ewropea li huma l-mutur tal-proġett Ewropew. Jiena għadha fadalli minuta, pero serni għafmina uftit ħeniħor. Sinjura Kommissarju, aħna irridu nitkelmu dwar il-kwistjoni tal-return ta' rizorsi propi, ta' bilħaq dan għandu jimxi it-fit ma' proġetti fl-Europa Irriti ikollna reviżjoni wara l-elezzjonijiet tal-MFF u inħosni b'dan il-mod għal xina naqbel mal-Kummissjoni Ewropea, aħna nisabu f'sali pittoroq fl-integrazzjoni Ewropea, il-populisti u nazzjonalisti u aktar popolari u għalhekk ridu jassikuraw li ma nfallux għaliex maħniex ambizjużi biżejjed. Irridu nimbidlu f'livell politiku il-budget u intom tidu tappoġġaw id-demokratiċi f'din il-Kamra u li naraw il-proposti tagħkom. Grazzi. Grazzi sanat il-kelma l-Onorevoli Fernandez. Sur Fernandez, grazzi tassew. Sur President, nixtieq nagħti merħba lill-Kummissjoni u anki nuri il-gratitudni l-kollegi li baqaw fil-kamra li jenuna u kull taw la poċ tagħhom. Din hija proposta għal adattazzjoni teknika għall-MFF. Hija wkoll proposta li ġiet konsiderata mill-Kumitat u proposta wkoll li hija waħda politika u anki tħares li l-futur L-MFF u għanfassal biex jifinanzja programmi operattivi, mo partikolari, programmi li jimplementaw il-politika ta' koezjoni. U il-bazi li jimmex il-qudim lefsi u vitali għal numru ta' attivitajiet fl-Unjoni Ewropea, mo partikolari il-CAP u il-CFP u anki il-programmi il ta' koezjoni huwa importanti ferm u hija kwistjoni urġenti. Il-programmi operattivi fir-reġjuni u anki il-programmi ta' koezjoni, kif ukoll il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond ta' Koezjoni, importanti ferm li dawn kollha jibqgħu iffinanzjati kif suppost u kif xira. Dawn din jinbidlu malajr ħafna. U aħna għandna wieħed minn erba' reġjuni fl-Unjoni Ewropea fejn għandu inqas minn 75% tal- il-GDP eh, tal-Unjoni Ewropea. Allura wieħed er-, minn erba' reġjuni fl-Unjoni Ewropea huwa tikket bħala reġjun inqas żviluppat. Għalhekk dawn il- fondi ta' koezjoni kapaċi jiġġildu dawn l-assimetriju għalhekk importanti ħafna li dawn ir-reġjuni jistgħu jibbenefikaw minn forom ġodda ta' finanzjament minn dawn il-programmi l-ġodda sabiex bekk jirċievu il-stimulu li għandhom bżonn, għandhom bżonn l-appoġġ tagħna, appoġġ għall-impjieg għad kabbir il-fondi ta' koezjoni u kol qed jagħtu kontribut kbir biex itejbu jtejbu u anke jevolvu il-soċjetaj taqlija tagħna. Għalek huwa ferm importanti nerġa' nerpeti minn ġdid li aħna ma nitolfux riżorsi li ta' bilħaq jistgħu jagħtuna valur miżjud kbir għall-Unjoni Ewropea kollha kemm hija. Hawnhekk aħna din nitkellmu dwar li natrasferixxu bħlasijiet, ngħaddu ħlasijiet li qegħdin hemm infassla biex jiffinanzjaw azzjonijiet importanti. il-finanzjament allokat għal-2015 ser ikunu ta' valur importanti u ta' użu kbir għall-Unjoni Ewropea. Jina u koll imħasseb dwar il-finanzjament tal-azil u anke refugjati ta' bilħa dan għanna mistoqsija fuqu anke rigward il-miżuri qed jiġu proposti dan it-trasferiment, din il-bidla, din ir-reviżjoni għall-MFF ser tagħmilha possibbli għal 300 programm biex ikunu jistaw jimxu l-qoddim aktar mill-li jiġu mdewmija jew inqatawlhom il-finanzi. Importanti ħafna li nisqu li l-MFF għandu bżon ikun flessibli, għandu bżon jiġi revedut minn żmien għal ieħor għandu bżonn jihun konsiderazzjoni wkoll ta' żviluppi reċenti bħal kwistjoni ta' mpijek, il-kwistjoni tal-qat, jirrit ikun flessibbli, jirrit ikun hemmhekk sabiex kapaċi jappoġġa il-programm ta' investiment ta' Juncker għalhekk l-MFF jirrit ikun flessibbli sabiex bekk il-linji budgetari differenti li huma relevanti hawnhekk ikun jistgħu jiġu użati biex jappoġġaw il-programm ta' investiment ta' Juncker. Nittama li aħna ser nivvutaw bl-istess mod fil plenari kif għamilna feħdan il-komitati fu din il-proposta sabiex ikon aktar flessibilità għall-MFF dawn il-bidliet huma meħtieġa mill-ċittadini tal-Ewropa u anki mill-Unjoni Ewropea stess. Grazzi. Grazzi tassew l-Onorevoli Fernandez, issa nagħti l-kelma lil viċi President tal-Kummissjoni, Sinjura Kristalina Gorgieva. Grazzi tassew, Sur President u nirgrazzja minn qalbi li rapporters is-Sinjura Thomasin u Sur Fernandez u ma prezentaw b'mod ċar l-importanza ta' din l-amenda li ġiet proposta għal l-ekonomija Ewropea kif ukoll l-urġenza biex tittieħed deċiżjoni. Aħna dan il-Komissjoni Ewropea flimkien mal istati membri għamilna kull sforz possibbli sabiex naddottaw programmi kemm jista' jkun għas-sena 2013 u qed nagħmlu wkoll hekk bil-standard aktar qoli għal kwalità fin-nefqa tagħna. Aħna nidejna dialogu informali mal-istati membri bil qudiem qabel ġifri l-adozzjoni ta' l-MFF u hawnhekk nista' ngħidilkom li bħala riżultat ta' sforz konġunt iż-żmien li ittieħed sabiex nadottaw programmi f'dan ir-round tal-MFF nista' ngħid li kien erba' xhur iqsar mill-MFF ta' qabel. Però minkejja dawn l-isforzi li saru minħabba l-adozzjoni tardiva tal-MFF għas-sena 2014-2020 u anki minħabba dewmien fil-latti leġislattivi aħna sfortunatament kellna l-impatt negattiv li ikolna 300 programmi jew inkella 47% tal-programmi li stajna naddottaw fis-sena 2014. U kif diġa għadna dan jammonta għal 21.1 biljun euro. U għalek tlifna sitt xhur minħabba dewmien dak li qed niproponu f'dan l-aġġustament tekniku u li nużaw flessibilità sabiex bekk nestendu dan il-perjodu billi nippermettu li nanfusna regolament kif għandna fir-regolament artiklu 19 tal-MFF biex ikonna reviżjoni tal-MFF qabel Mejju ta' l-2015 u dak li nixtieq naqsam flimkien u huma tliet kwistjonijiet ferm importanti. Numru wieħed li l-impjegati tal-Kummissjoni qed jaħdmu bisħi sabiex iħaffu l-adozzjoni sabiex bekk aħna jkun jista' jkollna madwar 16 biljun għas-sena tal-2015 u l-bqija hekk kif ġi propost jiġu adottati fis-sena 2016. It-tieni net, aħna apprezzajna li il-Kumitat tal-Budget feħdan il-Parlament Ewropew ħadin is-sitwazzjoni b'serjetà kbira u ħareġ proposta mħaffa u nisija il fatt ma' il-rapporters biex ikonna vot pozittiv. Imbagħad is-Sinjura Thomason u s-Sur Fernandez tkellmu dwar ħtieġa li naġġus li nużaw il-flessibilità li l-Parlament ta' bilħa kienet jiġġilet għalija sabiex jirranġa l-MFF fiħdan il-snin futuri u nixtieq infakkar ukoll li aħna impenjajna ruħna għal reviżjoni f'nofs iż-żmien u aħna se nkunu qegħdin naħdmu ma' flimkien mal-Kummissjoni fuq proposta verament serja meta jasal iż-żmien. Aħna fil-fatt nafu il- tifsira ta' dak kollu li namlu u blima ħeffa naħdmu anki għal-għajnuna tal-ekonomija Ewropea sabiex intejbu l-kompetitività tagħna nħollu aktar impiek u ntejbu l-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Intom għandkom l-impenn tagħna sabiex nieħdu azzjoni fuq l-approvazzjoni anki ta' revizjoni immedjatament u anki biex nassikuraw li il-flus imur fi programmi li ġeneraw opportunità u tkabbir fl-Unjoni Ewropea. Grazzi tassew. Thank you very much. Grazzi tassew għal diskors tijak, Signora Vice President. Issa fissem il-Komitat Regio nati l-kelma l-Onorevoli Bossinaro, kjoġbok. Grazie tassew sur President, Signora Kommissarju. E permetti l-nitkellem bil-Rumen. bidla tal-perspettivi finanzjarji huwa l-unika mod ta' kif aħna ma nistgħux nużaw il-flus fuq il-fond li bħalissa mhumiex għażin jintużaw fil-font. Jiena konvint li l-Parlament Ewropew illum il-ġurnata għandu jivvata favur din l-emenda. Il-politika ta' koezjoni għadha mill-politika li l-iktar dbati minħabba dan id-dewmin u dan huwa propju dak li qed iġenna nitilfu ħafna flus. Jiena naħseb li il-politika ta' koeżjoni hija politika importanti ħafna ta' investiment u aħna ma nistgħux nitilfu iktar ħin minħabba li llum għandna bżonn li nibdew naħdmu fuq din l-emenda u importanti li mbagħad naslu mill-ewwel l-implementazzjoni tal-bidliet. Fis-sena 2014 aħna kellna diġà nibdew naħdmu fuq dan u fil-fatt nitlob l-rapporter u rapporter, rapporters ħalli jibdew implementaw il-programm ħalli ma jkunx hemm iktar dewmin mill diġà għandna. Nixtieq nitlob l-Komissjoni kummissjoni wkoll ħalli dan id-dewmin eh, u ma jiggarantulna illi dan id-dewmin ma jwassalx għal dewmin iktar gravi f'dak l-għandu xaqsam il-ħlas fil-kontest politika ta' koezjoni. Grazzi. il l-onorevoli Buda. Grazzi ħafna, Sur President. Aħna wasalna f'nofs ix-xar ta' April. U 55% tal-programmi għadhom mhumiex imħalsa raġuni rridu nneħħu kemm jista' jkun il-burokrazija li qed wassal għal dan id-dewmin. Dan id-dewmin irid ikun trattat priorità ħalli bekk innevitaw dan it-tip ta' sitwazzjoni jiet fil-ġejjieni u aħna qegħdin naraw li fil-kuntest tal-MFR MFR aħna nridu nadottaw ukoll dan it-tip ta' sitwazzjoni, it-tibdil u l-aġġustament ta' kull sena jrid ikun implementat ukoll. Din is-sena l-Kummissjoni għamlet trasferimenti ta' 21 biljun euro u din is-sena iżda ħajkonna numru ħafna ikbar minħabba li kena id-dewmin fil-ħlas tas sena li għaddiet u s ta' qabel ġifir rridu nkunu ċerti li l-appropriazzjonijiet tal-ħlas rridu jkunu rispettati. Apparti minn hekk anka dwar il-ħlas tartu il-ħlas li ehm, qed jasal tard, aħna rridu nippruvaw nagħmlu minn kollox ħalli naslu għal um, ħlasijiet iktar effettivi millum il-qoddim u l-Kummissjoni trid toqgħod attenta illi dan il-ħlas li jkunu imfaslin tajjeb bejn is-sena 2014 sa sena 2017. U bħalissa dan għandu effett ħażinu negattiv ħafna fuq il-politika reġjonali li jaffettwa ħafna l-ċittadini. L-awtoritajiet fuq livell nazzjonali fuq livell reġjonali rridu jikkoperaw ħalli il-finanzjament ma jkunx jgħat jinżam minħabba raġunijiet burokratiċi. Grazzi. L-Onorevoli Gardija Zabal. Grazzi tassew, Sur President. Ekif kif intqal illum aħna qegħdin niddiskutu l-amenda tal-MFF mod fundamentali sabiex bekk aħna nkunu nistgħu nagħmlu użu aktar minn 20 biljun euro li għal raġunijiet differenti ma ġewx użati fl-2014 issa nagħmlu trasferiment tal-jom fl-2015 aħna maħniex kontra dan, anzi aħna nħossu li dan għandu jiġi approvat mill-aktar fis sabiex bekk il-proġetti jkun jistgħu jkomplu. Però nixti nixħed l-attenzjoni fuq dak li se jseħħ bil-ħlasijiet mhux biss minħabba din reviżjoni tal-MFF imma minħabba il-fatt li l-ħlasijiet qegħdin immorru fit-tmiem tal-perjodu ta' l-MFF għalhekk aħna smajna dwar abbuż nuqqas taħlas u jider li kienem titjib mill aħħar MFF l-lawn, pero xorta waħda nit nipposponu ħlasijiet li kellhom isiru fil-bidu tal-MFF u qed isiru fl-aħħar. Minħabba din raġuni minnhom hija minħabba din l-emenda u anki minħabba l-fat li l-programmi ġew imneda tartwis. Fl-2014 aħna kellna nużaw ħlasijiet li suppost kellhom issiru fit-tmiem tal-mandat parlamentari U għalek aħna konna din nitkellmu dwar revizjoni sħiħa tal-MFF u nittama li l-Kummissjoni Ewropea serti u dan kollu konsiderazzjoni u tassikura li tassew aħna nkunu nistgħu nagħmlu ħlasijiet neċessarji sabiex ma jkollniex repetizzjoni ta' din is-sitwazzjoni tant komplessa. Issa nagħti l-kelma l-Onorevoli Kizmuk. Grazzi tasse, Sur President. Il prospetti finanzjari u għall-2014-2015 il dejjem għal-sena u nofs. Għanna l-politika agrikola, l-politika reġjonali, dawn isegwi r-ritmi eh, tal-Komissjoni Ewropea. Kien hemm eh, dewmien għal 30 programm operattiv f'dan l-istati membri u għalhekk rridu niprogrammaw mill-ġdid ta' snin li ġejjin il- il-finanzjament li għanna. Rridu naraw li għafas finanzjer pluriennali u jkollhom budget ta' korrezzjoni anki għal-2015 li permettuna biex namlu trasferiment aktar minn 21 21 biljun euro ta' appropriazzjonijiet ġifri mill-2014-2015 dan jippermetti li noħolqu namlu nwetqu n-nefqa eh, u biex da merġax biex Nix nesprimi tama u koll li fl-axar mill-axar ser ikun hemm tħaffif tal-ħolqin ta' dawn il-proġetti u twettiq tagħhom li reviżjoni iżomma dak li għanna fil-qafas finanzjeri multianwali u ma jibdilx il-qafas imbassar għal pajiz individuali. Grazzi. Nati l-kelma l-onorevoli depress. Signori, l-ewel qabel kollox permetti li nifraħ li żewġ rapporters, is-Sinjura Thomas u is-Sur Jose Fernandez. Mo partikolari Sur Jose Fernandez għaliex jider li u kien responsabli għal rapporti budgetari fil-PP Normalment jien ma nagħmel xek, però jiena ser nitkellem dwar wieħed mill-artikli tal-MFF u normalment ma nagħmilx hekk, però dan huwa artiklu 19, artiklu mingħajr artiklu 19, 20 biljun f'proprezzjonijiet ta' impenn kienu jiġu imwarba fil-ġemp u ma kienux ikunu disponibbli biex jiffinanzjaw programmi għabbażi ta' amministrazzjoni maqsuma nishtiq nifirħilkom u najdilkom prosa tal għanna dan l-artiklu, pero xaġa li t-sorprendini tassew il-fat li din il, dan il-vizzju li għanna fl-Unjoni Ewropea li nerġaw nibdew kollox mill-bidu, anke meta niġu għal bażi legali. U anki aġġustamenti fil-proċedura dan ifisser li l-amministrazzjonijiet nazzjonali u awtoritajiet kolom jerġgħu bdew kollox mill-ġdid Pero dan huwa l-aħjar mod kif nerġgħu nibdew mill-ġdid kull seba' snin. Jiena jidher li l-Parlament Ewropew donnu m'għandux seta' li jgħid xejn f'dan il-każ għal programmi li ġew deċiżi mill-mandat parlamentari ta' qabel. Jiena rrid ngħid li aħna kontra ah, kontra dan dan huwa l-mod ħażbaljat ta' amministrazzjoni, anke l-mod kif ħażin kif ta' ministra d-demokrazija. Grazzi. Grazzi sanat il-kelma l-Onorevoli Urban Crespo. Sur President, Sinjuri, ir-realtà tal l-impjeg ta' zaza ta' fetwa miljoni ta' persuni fil-Unjoni Ewropea u s-situazzjoni fi Spanja jgħar aktar mill nofs iż-żaza spiċċaw qiegħda u aktar minn 300 persuna telqu minn pajjiżna mill-2008 law. U din fil-fat, eh, din il-ġenerazzjoni tisseħ bħala zaza minna futur. Ġenerazzjoni minn futur. Dan għaliex, mħabba l-politika li eh, ġit infasla miż-żewġ partiti u dan is suġġeriment li namlu trasferiment tal-appropriazzjoniet mill-2014 għal 2015 taħt il-garanzija tal- għazzaza hija aħbar tajba, per jien naħseb li din il-miżura mhix qed tagħmel biżejjed għal dak li għandna bżonn. Għalhekk sinjuri, titqux bikom infuskom, din hija bidla artifiċjali, bidla kozmetika. Dan juri li aħna m'għandniex politika ta' vera li ta sikura li l-żazax tan għandhom xogħlijiet Trittijiet u il-grupp tiegħi ser ikompli jiġġieled biex ikolna zida fil-fondi tal-Unjoni Ewropea u fondi nazzjonali li jkunu allokati għall-infrastruttura pubblika li ser ikunu utli soċjalment u jiġġeneraw attivitajiet għabbażi ta' ekonomija soċjali kif ukoll solidarjetà. Grazzi ta' sew sena tilkelma lis sur Tarand. Nista' sew sur President pal kellima ta' qablina nistaf sodisfat b'dan l-MFF u anki b'din il-verżjoni tal-MFF. U anki l-aktar triangolu eh, sewdini tal-proċess leġislattiv qed jagħmel progress issa rigward l-amministrazzjoni li għanna dan qed jippreżenta diffikultajiet għaliex jista' jkun hemm ħafna żbalji, però rridu noqogħdu aktar attenti dwar in-nefqa. Però rridu naraw ukoll x'tip ta' kwalità hemm fil-programmi. Da huma l-iżbalji li rizultaw fin-nuqqas ta' ċertifikazzjoni ta' nefqa tal-Unjoni Ewropea għal snin twal il-Kummissjoni qed li milli tikkontrolla l-Istati membri wis minħabba raġunijiet politiċi u edha serra fu l fuq is-sistemi ta' kontroll tal-Istati membri ta' sikwit ma jkunux adegwati. U għalhekk ta' sikwit u għal-Parlament li jrid jieħloq prinċipji ta' kif wieħed jonfoq kwalità tajba anki taħt kontroll ta' amministrazzjoni. il dew li jahna tna xida tiegħu illum anki fl-implementazzjoni ta' programmi ġodda ta' amministrazzjoni mhumiex bisħeħ tagħhom negattivi jekk huma qed iwaffqu sistemi ta' kontroll tajbin li garantixxu li bosta mill-finanzjament jekk mhux il-finanzjament ikollu qed jimtef u b'mod tajjeb. Mill-perspettiva budġetarja jiena ninsab imħasseb li il-posponiment ta' somma importanti ta' impenjiet nitkellmu dwar somma ta' 1 biljun euro ser jizdidu bil-pressjoni meta nqisu dewmin fil-plasijiet u il-Kunsil ser jinjora din ħtieġa ta' ħlasijiet iktar il-qoddim u għal darboħra, pero il-partit tal-ħodor bil-50 plus voti tijaw ser jappoġġa l addozzjoni tal-revizjoni tal-MFF u anki nifirħu kol l-rapporters. Grazzi tassew. Onorevoli Arnott. L-Onorevoli Arnott. Iva, waket nisma li ħatmu kontra dan. Pero jina naħseb li ġejt elezza biex nagħti viżjoni alternattiva u bla dubju nista' ngħid li aħna kontra dan kollu. Dan għaliex ir-Renju Unit jista' jonfoq il-flus tiegħu b'mod aħjar billi, billi jonfoq il-flus tiegħu fuq ir-reġunijiet fir-Renju Unit milli bat il-flus fi Brussell. Aħna favur uh, dan il- dan aħna nafu illi dan il-font mhux qed jilħaq il-lan tiegħu u mhux qed jgħin lill-istati membri illi jirkupraw mill-kriżi ekonomika tagħhom. Smajt ukoll illi madwar 20 biljun euro f'appropriazzjonijiet qed jintilfu dan ifisser illi qed imorru lura lejn il-mina taħallas it-taxxi ġifiri le, sur president, mux kullħat iħoss illi it-tweġiba għal kull mistoqsija għandha tkun iżjed Ewropa. L-Onorevoli Maruxik. Nishtiq uh, eh, nirringrazzja il-ħodor illi aċċettaw illi iwieġbu għal blue card tiegħi. Mela il-ħodor qalu li dan mhuwiex utli, allura nixtieq nistaqsi lil um, uh, l-rappresentant tal-ħodor l-Sur Arnott jekk jifimx illi dan kollu qed jikkontribwixxi sabiex jgħin insolvu il-problema finanzjarja f'dawn il-pajjiżi iwieġeb is-Sur Arnett. Għalija huwa sempliċi id-diskors. Jekk bħala pajjiż aħna fir-Renju Unit jew fi kwasjesi stat membru ieħor nibatu flejes, u mbagħad lil Brussel, unbat Brussel jerġa' tomna lura, aħna nistaw nonfuq flus naħjar jekk niffinanzjaw direttament lill-istati membri. Għaliex nkunu qed nifmu eżattament fejn iridu jintefqu l-flus. Għalija huwa sempliċi daqshekk. Grazzi ħafna sena għaddu mill-ġdid eh, għal l-Onorevoli Maruxik. Grazzi, Sur President. Aħna fil-Komitat Budget qed niddiskutu din il-kwistjoni ta' trasferiment tal-flus tal-fondi u dejjem nitrattawa bħala kwistjoni teknika, però enqodu attenti mhijiex biss kwistjoni teknika, hija kwistjoni importanti għaliex għanna budget il-budget tal-Unjoni Ewropea illi huwa jista' jservi ta' ġid għall-Istati Membri, però budget kbir jġib miegħu wkoll ċerta spejjeż hemm kontributi tal-Istati Membri li aħna ma nistgħux ninsewhom. Għalhekk il-fondi, il-pożizzjoni, il-pożizzjonijiet u l-mod kif ħannon fuq il-budget tagħna dan ma nistawx ninsewh Nafu li dan irrit jitħor fir-riserva tal-budget biex uh, iktar qoddim inaqqas il-pis uh, eh, tal-Unjoni Ewropea fuq l-Istati membri. Grazzi ħafna l-Onorevoli Zeċawski. Sur President, Signori, dan il-rapport mhuwiex biss importanti bħala rapport ta' dwar bidla teknika tal-qafas tal-perspettivi multianwali finanzjarji, iżda u importanti maħabba li jista' permettilna li aħna nibatu messaġġ politiku importanti. Rridu naraw li ċittadini tal-Unjoni Ewropea jkun jistgħu jsegu dak li aħna qegħdin nagħmlu sabiex nirraġixxu għat-teddit li qed isir illum li qed nesperjenzaw illum għas-sigurtà interna tagħna. Nixtieq nirringrazzja ħafna li lil kulħadd li intom qegħdin tagħmlu dan ir-rapport dwar il-bżonn ta' din il-bidla u li qegħdin issaħħu il- komunikazzjoni u s-seta ta' komunikazzjoni u dialogu tal-Parlament Ewropew. Jina naħseb l-importanti ħafna li l-azil u l-fond, il-fond tal-azil u l-migrazzjoni rrit u koll ikun iktar b'saħħtu ħna qegħdin nesperjenzaw ta' kuljum il-problemi tal- Eh, l-immigranti illegali u anka problemi kbar ta' terrorizmu. Għanna bosta proġetti importanti li nixtiequ ninvestu fjom nixtieq li fil-fatt millum il-qoddim fil-qafas tal-fond strutturali għana investu iktar b'dawn il-proġetti ta' priorità għal dawn il-kumpaniji rrid ikun hemm finanzjament kif qal is-sur kollega De Prege dawn il-bidliet għandhom jaddu bla problemi ta' xejn il-Parlament u mill-Kunsill. Grazzi. Grazzi, l-Onorevoli Denado. Iva, din diskussjoni forsi hija teknika fin-natura tagħha, però tgħidilna kif għandna nittrattaw ċerta sitwazzjonijiet li spiss niltaqgħu magħhom. Palma qalet l-Onorevoli Thomas, irridu uh, nifmu eżattament kif dawn il-politiki qed jiġu finanzjati. Nixtieq naħtaf din l-opportunità sabiex ngħid illi huwa estremament importanti illi nagħmluha biċċara ċittadini tagħna eh, dwar x'qed jiġri bil-fondi għaliex spiss ma jkollhomx biżejjed informazzjoni dwar kif qed jintefqu l-flus li l-iktar jaffettwawhom. Imbagħad il-kwestjoni tal-leverage kif dan jasal fil-konsilli lokali u fil-reġuni tana u anka l-użu ta' politiki strutturali biex kunem aktar uh, aktar nfiq ta' flus mod responsabli. Naħseb illi hemm bżonn illi dawn il-fondi jkunu aktar aċċessibbli. Illi ma nsibux rieħna situazzjoni bħallum fejn ikun hemm fondi strutturali mhux użati. Dawn jistgħu waslu sabiex xi ħaġa tassew tiġri. Grazzi l-Onorevoli Artwi. Sur President, Vice President tal-Kommissjoni Sinjuri il-modifika tar regolament li tistabilixxi il-qafas finanzjarju multianwali għal periodu 2014-2020 irid jiġi adottat, però dan jurina wkoll kemm mhijiex effiċenti in-natura ta' dawn it-tip ta' proċeduri. Jekk aħna ġiġa batna messaġġ li hemm ċerta deficit fl-Unjoni Ewropea illi mhux qed wassal għat kabbir tant mixtieq u għaliex qed nitkellmu billi niddiferixxu 21 biljun euro għaliex ma rnexxilniex nalokawhom fi żmien utli, allura jfisser li rridu nirrevedu l-proċeduri tagħna. M'hemmx governanza tajba u jekk ma nagħmlu xi ħaġa ser nispiċċaw organizzazzjoni teknokratika għalhekk irridu nissimplifikaw il-proċeduri tagħna. Sinjura Viċi President, eh, Vice Kummissarju, inti tkellimt fuq uh, il-proposti ta'kom, nistama li fil-proposti ta'kom jirnexxilkom uh, eh, tinkludu figuri taħlas sabiex nevitaw illi ikolna neliminaw uh, flus mill-Connecting Europe Facility u mill-Horizon 2020. Is-Sur Zanni, Grazzi ħafna Sur President u importanti illi nirranġaw din is-sitwazzjoni illi mhijiex ċara biżejjed. Żewġ terzi ta' daw il-programmi ma jistgħux jiġu allokati għaliex fil-2014 ma allokajnijomx għomx żmien tajjeb biżejjed. Uh, u jkolli ngħid għalhekk illi l-Ewropa sfortunatament hija affettwata minn ċerta fenomeni li nara fl-Italja fejn kun hemm dew minn burokrazija. Madana kollu anka aħna favur l-użu tal-użu flessibbli tal-MFF u dan għandu japplika għal diversi situazzjonijiet. Qed orbu lejn l-ewwel reviżjoni tal-prospettivi u naħseb illi priorità tal-Unjoni Ewropea titterġa' tiġi reveduta biex nikkonċentraw ir-riżorsi f'postijiet fejn tassew jistgħu joħolqu impjegu tkabbir ugwaljanza ma dan kollu nittama li l-fondi li l-lum rridu nallokaw jiġu allokati b'mod kostruttiv u mhux mormija kif spiss ġara anka fl-Italja partikolarment fir-reġunijiet li nataw li reġunijiet li l-aktar għandhom bżonu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Montel ir-reviżjoni tal-MFF hija immirata sabiex eh, jkun e, hemm allokazzjoni tal-figuri. E, però dan huwa arranġament tekniku illi juri illi hemm situazzjoni skandali ta' skandlu qed nirreferi hawnhekk għal 4.8 biljun illi Eh, ġew miksuba minn negozjati. Madana kollu għat hemm 24 miljun ta' irċevuta mhux imħalsa. L-awtoritajiet lokali ikunu eh, qed ibatu minħabba dan kollu. Għalhekk hemm bżonn illi naġixxu na, na b'mod differenti L-unika tweġiba hija illi kollhom ta' sħiħa l-istati membri biex jagħmlu huma ġestjoni tal-distribuzzjoni tal-budget barra minn hekk Franza ftit li xejn eh, tibbenefika minn dan il minn dawn il-flejes. Fil-fatt fil-2009 hija tat 9.4 miljun euro Grazzi ħafna, Sur President. Jiena wkoll uh, Shadow Rapporteur fil-Komitat għal ppf e, fil-Komitat tiegħi. Madana kollu kien eh, importanti li niskuraw li l-istati membri ma jitilfux fondi allokati għal-jom. Madana kollu nafu illi il-regolament illi ġi um, allokat wisq tard wassal illi anka sħubijiet jiġu applikati wisq tard u għalek issa hemm bżonn illi naġixxu ħalli ma jkomplux intilfu dawn il-fondi. Iżda fil-ġejjien hemm bżonn il għamlu iżjed irridu nevitaw illi għall-MFF illi ġdid ma jiġix adottat b'mod tard bħala parlament bħala membri tal-Parlament Ewropew aħna rridu nagħmlu l-almu tagħna iżda l-istess irid jagħmel il-Kunsill biex nevitaw illi ikunem adozzjoni tard tal-rezoluzzjoni tal-MFF. Fil-qafas tal-situazzjoni tal finanzjarja uh, li hija kif inhi huwa essenzjali illi jkun hemm l-implementazzjoni ta' politiki tal-Unjoni Ewropea u għal ħolqien ta' impjieg. Dan huwa partikolarment importanti. Eh, Madana kollu ma nistawx natu tort biss l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea dan id-dew minn xi stati membru membri urewna eh, u rewna illi hemm mod kif jipproċedu, però sfortunatament pajjiżi bħal pajjiżi stess ir-Rumanija għadhom lura wisq. U għalhekk jiena nittama illi jiġu adottati il-programmi operattivi mill-aktar fis possibbli ħalli nilħu ċittadini tagħna. L-aħħar punt ir-riskju ta' impenji fit-tieni nofs tal-MFF aħna wek nisħu l kummissjoni tagħmel eh, tagħmel parti tagħha biex ma jkun biex tiżgura li jkun hemm l-applikazzjoni eh, tat ta' tieni nofs tal-MFF. L-Onorevoli Muti. Grazzi, flimkien ma kollegi nittama illi eh, nitħlu fil-qalba ta' din il-kwistjoni. Awek, uh, ma rridux ninsew illi fl-aħħar mill-aħħar qed nitrattaw li ċittadini jiena fir-reġuni tiegħi ċittadina li ħadd irċievi 500 miljun sterlina iżda fil-fat il-wis uh, rajna persuni jitilfu il-xol jġifiri il-verità hija li għawak mux għed nitkelmu biz dwar figura, għed nitkelmu dwar ċittadini, persuni. Iżda, dawn il-programmi għandhom skadenzi bħal per eżempju l-inizjattiva tal-Zazax ifisser ukoll illi hemm wis eh, ftit żmien eh, allokatalina biex eh, naraw kif fuq dawn il-fonti. U nerġan tenu ngħid li appuntu dawn il-programmi jridu jintefqu b'mod tajjeb. L-Onorevoli Pawnova. Grazzi, Sur President ir revizjoni tal-MFF sabiex nevitaw li kunem aktar dewmin huwa pass importanti. Din id-diskussjoni u ritna illi hemm konsens kemm fil-Parlament kif ukoll fil-Kummissjoni. Il-trasferiment tal-kreditu huwa essenzjali għal periodu ta' program ta' programma illi imis u essenzjali biex noħol u ekonomija aktar eh, ta' prosperita. L-MFF għal periodu 2014-2020 dej eh, fisser illi il-fondi eh, il-fondi operattivi ġew im damu wis u għalek wasalna għal self sustainably aħna mużajniex b'mod tajjeb ir-riżorsi ta' ċittadini tagħna għal tkabbir l impjieg L-istati membri kollha jridu jitpoġġew fuq eh, f'kundizzjonijiet l-istess meta meta jkunu qed jirċievu assistenza mill-Unjoni Ewropea. Ġifier naqbel kompletament mal-Viċi Kummissarju illi l-Unjoni Ewropea trid tikkopera aħjar mal-Istati Membri u mar-Reġuni illi ser jikkontribwixxu għal l-implementazzjoni tal-programmi billi tuża ir-riżorsi possibbli kollha. Ir-Reġuni u l-Istati Membri ma jistawx jaħlu aktar żmien. Grazzi l-Onorevoli Cozzolino. Iva, għawek qed nitkellmu dar dew minn tal-istituzzjonijiet kemm dawk tal-Unjoni Ewropea kif ukoll dawk nazzjonali u, u reġjonali li ser itelfu xiftit mill-mod uh, eh, mil kif ħajaħdmu il-fondi strutturali. Jiġifieri flimkien mal problemi li kellna fil-passat marbuta mal-budget ser jkollna wkoll problemi ta' ħlas. Għalhekk huwa importanti li wara din il-votazzjoni aħna naħdmu jitfit mal-Kummissjoni sabiex naħdmu naġlu fuq tliet kwistjonijiet. Irrid ikun hemm aktar ċarezza fil-programmi nazzjonali u reġjonali. Irridu nagħtu aktar importanza li din l-attività. Irridu nevitaw illi nifukaw kollox fuq uh, fil-bidu Eh, tal-program u mbagħad nispiċċaw bla flus lejn l-aħħar, pereżempju fl-2018. Irid ikun hemm aktar sens ta' inizjattiva li nħossuna imsieħba attivi. Anka f'każ jekk f'nofs il-mandat ikun hemm bżonn illi nagħmlu xi bidliet biex ir-riżorsi jiġu allokati aħjar. Grazzi ħafna l-Onorevoli Viotti. Grazzi, Sur President. Illum ser nivvutaw fuq kwistjoni teknika, però li huma konsekwenza ta' għażliet politiċi fil-passat. Illi kiku il- il-Kunsill ħadem aħjar maħna forsi konna ser nadottaw l-MFF fi żmien fwaqtu u illu ma kunu din is-sitwazzjoni fejn għandna 21 biljun euro li ġew um, li ġew li huma hemmhekk issa ma ġewx allokati. Għalhekk din il- Eh, għalkemm din il-proposta hija waħda pożittiva, issa huwa tar twist ma nistgħux inkomplu nużaw din il dan l-MFF illi suppost huwa sissin illi fuq nibnu l-politiki kollha Ewropea. Per eżempju, fl-Italja xi ftit tal-ġranet ilu waqa pont u il-Ministru tagħna Del Rio qal illi uh, dan il- pont mhux ser jimbidel parti minnu, iżda ser jitwaqqaw jerġa' jinbena kompletament. Kienet deċiżjoni li tagħmel sens. Ix infakkarkom illi fl-aħħar tal-mandat li għadda aħna uh, wedna illi ħanamlu revizjoni tal-MFF u din ir revizjoni trid issir, trid issir mill-aktar fis possibbli u għandha tkun reviżjoni fil-font. Għanna nieħdu eh, eżempju minn Del Rio, il-Ministru Del Rio per eżempju. Grazzi, l-Onorevoli Tapardel. Grazzi ħafna, Sur President, eżis kollegi. Aħna għanna rapport għawek fuq il-bżon il-programmi tal-Stati membri jaħdmu tajjeb il-bidla tal-MFR għanda twassal għal eh, interventi u bidliet fuq il-livell tal-istati membri. U aħna rajna li f'dan l-ħar ftit snin kien hemm 21 biljun euro li ma tħallsux u issa jridu jkunu trasferiti u naħseb li huwa fl-interessi ta' kulħadd illi dan ir-rapport ikun adottat ħalli l-fondi kollha l-programmi operattivi kollha jkunu jistgħu ikunu użati tajjeb. Aparti minn hekk huwa importanti wkoll illi konna dawn il-proġetti illi għalihom ikun hemm finanzjament speċjalment dawk il-proġetti li għedin hemmhekk sabiex nofru iktar xogħol għażażaħ u anka insaħħu l-koeżjoni u l-kooperazzjoni ta' bejnietna. Bosta programmi fih dan l-MFF li rridu nadattawhom u naħdmu fuqhom minħabba l-kwalità tal-programmi m'għandix biss x'taqsam mal- kumpens illi għandu jinata għal parti operattiva ta' ċertu proġetti, jina naħseb u kolli għandu jkun hemm Ewropa soċjali fejn id-differenzi fuq il-livell soċjali nevitawhom neqirdhom. L-Onorevoli Pirinski, eżis kollegi, reviżjoni tal-MFF hija neċessarja għal dawmien minħabba ir-regolamenti li huma marbuta mal-fondi Ewropew anka minħabba l-approvazzjoni ta' programmi. Għalhekk tul l-2015 l-Istati membri ser ikollhom nikkommettu l-ammont illi kellhom ikunu allokati għal 2014 u l-2015 u barra minn hekk l-2015 hija l-aħħar sena sabiex ikun hemm assorbiment ta' dawk il-fles tal-perjodu ta' qabel. Dan ifisser pressjoni kbira eh, biex ikun hemm konformità ma' rekwiżiti meħtieġa. Għalhekk jista' jkun li jkun hemm żieda fin-numru ta' ksur illi għalihom l-istati membri li bihom jistgħu jkunu akkużati l-istati membri il-ħarsin tal-interess finanzjarju tal-Unjoni Ewropea jitlob li jkun hemm zmin żmien sabiex l istatu Membri tagħna jippreparaw irwieħhom biex jadottaw mal-regoli budġetarji. Grazzi. L-Onorevoli Vaughan. Sur President, permetu li li nirringrazzja li rapporters għal rapport taħħom li huma saħu fuq il-fat illi fis-sena li għaddit percentage zarbis biss tal-programmi tal operattivi ġew adottati. Aħna għall-menu adottajnieh il-programm f'Novembru tas-sena li għaddit u diġà finanzjajna ċerta proġetti, però sfortunatament fir-Renju Unit, fl-Ingilterra da ma kienx il-każ għaliex ir-Renju Unit biddel il-fondu strutturali U għalek għatmemx bil, dan kellu konsegwenzi, konsegwenzi għal dawk li jishtuq japplikaw għal proġetti ġodda, kif ukoll għal dawk illi għandhom proġetti eżistenti li jishtuq jkomplu bihom. Dan kellhom manka konsegwenzi fuq persuni li qed maħdmu fuq dawn il-proġetti u għalhekk eh, ħassejna li huwa importanti ħafna l dan il-Parlament Ewropew illi jaċċetta dawn il bidlit biex jitrasferixxi il-flus ħalli bekk nkunu nistgħu niffinanzjaw dawn il-programmi madwar l-Unjoni Ewropea. Nisħaq biex il-Kummissjoni titfa' pressjoni fuq l-Istati Membri u l-Istati Membri biex jieħdu azzjoni biex jiżguraw li il-programmi operattivi naqblu fuqhom il-aktar fis possibbli. Grazzi l-Onorevoli Sant. Grazzi, Sur President. Aħna nafu l-importanza ta' dawn il-fondi u għalhekk eh, hija ħasra li nifmu li dawn il-flejes tal-budget Ewropew għadhom ma ġewx eh, minn fuqa mis-sena jgħaddit sissa. Qed nirreferi hawnhekk għal 21 biljun euro minn diversi fondi dawk tal-immigrazzjoni, tal-agrikoltura, eċetera. Irridu niżguraw illi il li rridu nifmu li l-Unjoni Ewropea mhijiex sistema eh, federali. Il-metodi li definixxu il-metodu ta' kofinanzjament qed idejmu l-implementazzjoni ta' dawn il-proġetti spiss dawn jużaw forma li trid tkun tajba għal kulħadd u wieħed kien jittama li sa issa wara il-kriżi ekonomika tas-sena li għaddiet il-mod kif nallokaw il-flus tagħna u nonfuhom fi żmien tajjeb kellu kellu jiġri dan issa ma sarx. E, wisq nibsa illi r regoli tal-għajnuna statali qed jiġu applikati wisq b'mod riġidu. E, meta proġetti jiġu mibdula, dan ifisser iktar spejjeż u għawek għal darboħra kull ma nistaw nagħmlu għalli nkomplu nispiċċa aktar dura. Grazzi l-Onorevoli Liberatski. Grazzi, Sur President għanna din il-rakkomandazzjoni għal-bidla minn banda u għatajja li ma nitilfux flus, pero eh, naħdmu wisq fl-ħar minuta aħna, l-iskadenza jgħak dik tal-ewel ta' meju, jiddispieċini li għatanna f'din is-sitwazzjoni. Irridu nippruvaw nifmu għaliex dan kollu qed jiġri u nitlob ndur lej is-Sinjura Giorgeva. Il-Kummissjoni x'għamlet dwar dan hija huwa tort tal-Kummissjoni? Forsi mm, b'xi mod jew ieħor nistgħu niġġustifikaw lill-Kummissjoni, però hemm ukoll l-Istati membri illi jridu jerfgħu r-responsabiltajiet tagħhom. L-Istati membri kellhom żmien fl-2013 u l-2014. Għalhekk iridu nħarsu lura lejn dawk is-sentejn u naraw x'sar u x'ma xars u x'ma sarx. Ndur lejn is-Sinjura Giorgeva mill-ġdid, forsi hemm bżonn ta' simplifikazzjoni ta' sistema minħabba eh, l-affarijiet kif marru. Grazzi, Sur President, Sinjura Kommissarju. Sinjura Komissarju, għawek qed nirreferu għal ammonti illi ma intużawx minħabba dew min. Din hija proposta tajba u nittamaw li tgħaddi anka li hemm ir tal-Kommissjoni illi nikkoperaw ma l-awtoritajiet reġjonali u lokali biex nużaw dawn l-investimenti biex niġġieldu nqasta bilanċ li jeżisti. Madana kollu għal kem insolvu din il-problema xorta jibqa il- Alba, xorta jibqa il-problema eh, uh, prinċipali, il-kriżi ekonomika, hemm problema wkoll ta' koeżjoni, jiġifieri dawn il-pajjiżi li fihom m'hemmx bilanċ u gwaljanza għandhom bżonn ta' qafas aktar flessibbli u xira. Fil-Portugal, wara 16-il xar milli adottajna l-MFF, Issa għadna kif bdejna niftħu il- um, il-appalti u fil-fatt għadhom ma, ma bdejniex nużaw jiġifieri il-flus minn dawn il-programmi. Nittama li fil-ġejjien dawn il-flus dawn il-flus jintużaw ħjar. Prim interventi Grazzi issa l-proċedura kaċ tijaj. Nurrevoli Petir, grazzi ħafna nishti li nilqa l istqarija tal-Kummissjoni għallu li permezz tal din l-istqarrija għalluna li ħajużaw u jikkoperaw fuq l-emenda ta' dawn ta' dan il-qafas multianwali finanzjarju ta' bejn sena 2014-2020. Il-fondi li ħajkunu trasferiti għal koezjoni territorjali u rizorsi naturali għandhom jintefqu propju għal dawn l-anijiet illi kienu allokati u nittama li mhux ħajkun hemm bidloħra oħra tal-MFF mbagħad dawn il-fondi jerġgħu jkunu allokati għal anijiet oħra. Jiġifieri jiena naħseb li din hija xi ħaġa li ħadd ħġiġna ħafna speċjalment fil-qasam tal-iżvilupp rurali minħabba li hemm ħafna stati membri għadhom m'għandhomx programm approvat tal-iżvilupp rurali ma setgħux jużaw il-fondi mill-fond tal-iżvilupp rurali u mill-fond agrikolu. Il popolazzjoni tal-irħula tiddependi ħafna fuq dawn il-fondi minħabba li aħna rridu nagħmlu garanzija ta' din l-infrastruttura u anka nofru xogħol permezz tat-turiżmu u bosta affarijiet oħra li nistgħu nagħmlu fl-irħula ħalli niżguraw li jkun hemm biżejjed tħula nies li jgħixu fl-irħula. Sur Caputo, grazzi ħafna jina naħseb li l-proġett li garantixxi u jistabilixxi il- għafas multianwali finanzjarju għandu jkun approvat minn ħadd dan il-Parlament Ewropew. Dan huwa pass importanti ħafna għal perjodu ġdid ta' programmar għal politika ta' koeżjoni li tkun tista' tilqa għal kull impatt negattiv għall ibliet u għall irħula Il-fondi Ewropej huma verament importanti ħafna għall investiment fl-Unjoni Ewropea lura u essenzjali r-riżorsi kollha jintużaw f'waqthom u b'mod effiċenti u effettiv. Ħalli bekk aħna niġġeraw iktar tkabbir ekonomiku u affarijiet li aħna għandna bħala priorità fuq l-aġenda tal-Ewropa. Il-programm annwali multianwali finanzjarju allura ta' bejn is-sena 2014 2020 għandhom waslu għal dak illi għandu jitħallas sabiex jitħallas fil-kontest tal-fondi. Diġà kellna idew min u jiena naħseb li l-Kummissjoni għandha tikkopra kemm jista' jkun mal-Istati Membri mar-Reġuni ħalli bekk ikonna kwalità kwalità, eh, proġetti ta' kwalità aħjar u nużaw bl-aħjar mod u b'mod sieħ ir-riżorsi kollha li għandna dispożizzjoni tagħna. Il-Onorevoli Marias. Sur President, jina naqbel ma l-emenda tal-MFF ta' snin 2014-2020 minħabba li ħajkun hemm iktar minn 300 programm operattiv li bħalissa qed jirċievu fondi mill Eh, fondi ta' koezjoni, fondi strutturali li jistaw ikunu implementati ħalli fl-aħħar nejnu l-reġuni tal-Unjoni Ewropea għalli bekk inwassu l-iktar tkabbir ekonomiku, naqsu l-qad fin-nofsinhar tal-Ewropa, speċjalment fil-Greċja fejn għandna ħafna faqar. U um, rridu narraw ukoll il-fondi ta' koezjoni, il-proġetti eh, illi jġibu l-fondi mill-fondi ta' koezjoni, mill-fondi ta' svilupp rurali u l-fond agrikolu jistaw jgħinu lil dawk il bdiwa li kienu affettwati mill-arar fit-tramuntana tal-Greċja. U il-fondi għandhom jagħtu flus lil-Greċja wkoll minħabba li qegħdin riskjaw li ħansiru Lampedusa l-ġdida minħabba hemm ħafna u ħafna migranti legali li qed jaslu fuq xtutna. Aħna rajna li il-Trojka ifrizaw ħafna programmi fil-Greċja sabiex aħna inċedu għal pressjoni tal-kredituri tagħna. Is-sur Jakov Ċeċ. Sur President, minkejja li din hija kwistjoni teknika ħafna bidla din, li, din il-bidla ġifiri aħna iżda din nitkellmu fuq politika deċiżjoni ewlenija. Din deċiżjoni fiex tikkonsisti, tikkonsisti propju fil-kredibilità tal-Unjoni Ewropea aħna ma nistgħux nippermettu li nsabu f'sitwazzjoni fejn għandna 21 biljun euro ta' fondi komunitarji illi kienu allokati għal ċertu programmi iżda li ma tħallsux għal xhur u snin sħaħ. Minħabba illi dawk illi għadhom qed Eh, jafdaw fl-Unjoni Ewropea u japplikaw għal dawn il-fondi ħajjitilfu il-fiduċja kollha fina. U għal din raġuni jiena nappoġġa dak il-intqal mill-kellima ta' qabli u apparti minn hekk ukoll bħala bniedem illi ili naħdem fuq ħafna proġetti illi huma għal-jom huma allokati il-fondi nixtieq illi nappellalkom li tissemplifikaw kemm jista' jkun proċedura. Grazzi ħafna Sur Diegas. Grazzi aħna nilqaw dan l-istrument minħabba li dan huwa strument flessibli li permettilna li nużaw il-fondi tal-MFF bejn is-sena 2014 u 2020, fondi illi sissa ma intużawx. Jiena naħseb li dinja miżura li hija xirqa f'dan il-kuntest huwa importanti wkoll illi nqisu l-importanza tagħha fil-kuntest tal-sistema waħdanija taħlasu fil-kuntest tal-pakk il-ġdida. Rridu nisqu ħafna fuq dan il-punt u naħseb illi rridu noqgħod attenti minħabba li hemm daqsxejn ta' kontradizzjoni bil-mod ta' kif qegħdin naħdmu fl-Ewropa minħabba li l-Ewropa dejjem tiftaħar li hija żona ta' koeżjoni soċjali iżda fil-verità mhuwiex qed jirriżulta illi hekk qed isir fl-istati membri. Jiena rrid naħseb li rridu nisħu fuq il-fatt illi rridu naqsu id-dejn, dejn illi qiegħed jaffettwa numru ta' stati membri li qed isibu problemi sabiex ikollhom daqsxejn iktar ordni fil-budgets nazzjonali. Grazzi ħafna l-Onorevoli Soltas. Grazzi ħafna, Sur President. Jiena naħseb illi mid-dibattitu tal-lum edin nassumu li din l-emenda ħatkun adottata. U naħseb illi il-proposta tal-Kommissjoni għandha tkun appoġġata ħalli verament aħna nkunu nistgħu naslu sabiex nitrasferixxu dawn il-fondi għattini nofs tas sena 2015. Veru illi kienem xi żbalji u l-qorti tal-awdituri fl-analiżi li għamlet diġà uriet illi l-użu tal-fondi eh, mux hemm ċertu żbalji fihom il-mod ta' kif ikunu allokati u użati, iżda minħabba illi għandna dispożizzjonijiet tant eh, komplessi qed ikun hemm daqsxejn ta' problemi. Din hija sfida u problema kbira l-Kummissjoni. Il-Kummissjoni trid naturalment tissodisfa dak illi wedet. Iġifiri simplifikazzjoni u kol ta' proċedura, ħna ma nistawx nieħdu biss kwistjonijiet li għandu xaqsum għal-burokrazija, stanka il-kontenut ta' dawn il-proġetti, aħna irridu naraw x'kienu dawn ir-raġunijiet għal dawn it-telfit u djufijiet fil-ġestjoni ta' dawn il-programmi u namlu tajjeb għal dawn il-problemi. inti tixtieq titkellem fir-round li mistajab, mela għandna sur Frunċulika. Grazzi ħafna sur President. Jiena nixtieq illi nappoġġa dan il-proġett din il-bidla li għandha konsegwenzi pożittivi għal politika ta' koeżjoni ġdida li hija importanti ħafna għal iżvilupp eh, Ewropew, żvilupp ekonomiku sabiex naħna nirkupru mill-kriżi ekonomika aħna qegħdin nippjanaw li nappoġġaw kumpaniji żgħar ta' daqs medju noħolqu xorx sostenibbli, nżidu l-ħiliet, naqsu l-faqar, nżidu l-inklużjoni soċjali, nagħtu l-aċċess tal-internet broadband lil bosta reġuni, ntejbu l-ħarsien ambientali. Nipromuovu l-użu tal-enerġija li tiġġedded nibnu rabtiet tajbin ta' trasport pubbliku u anka nsaħħu l-amministrazzjoni pubblika. Allura importanti ħafna r-riżorsi jintisaw f'waqthom bliktar mod effettiv ħalli bekk niġġeneraw tkabbir ekonomiku u iktar opportunitajiet ta' xogħol ċittadini tagħna nittama li l-adozzjoni mill-iktar fis ta' dan kollu jista' jkun implementat mill-iktar fis possibbli u l-kalkoli li jagħmlu l-Kummissjoni jkunu iktar realistiċi u l-ħlas illi jisir kull wieħed realistiku. Nirringrazzjak. Jessur Grappini. Signora Grappini. Grazzi ħafna, jiena nixtieq ningrazzja ħafna lir rapporter u ngħidillu l-rapporter prosi ta' xogħol kollu li għamel fil-fihdan il-komitat jina naħseb li huwa importanti ħafna illi jkun hemm din l-emenda li qed tintalab jiena naħseb li jekk ħana ħanivvutaw favur verament ikun qed nassumu responsabilità tagħha. Tana Iżda mbagħad Naddu il-responsabilità f'din il-Kummissjoni minħabba li aħna rajna li fis-sena 2013 tant kien hemm burokrazija u proċeduri komplikati illi kien hemm ħafna dewmien fil-ħlas jiena kont naħdem fil-Gvern Rumen u allura naf eżattament xi tip ta' problemi jkun hemm meta inti tkun min-naħa tal-gvernijiet nazzjonali. Importanti illi l-fondi ta' investiment ukoll għandhom iwaslu għal effetti pożittivi li huwa mixtieqa għal miljuni ta' ċittadini li huma dipendenti fuqhom jiena naħseb illi jekk kif qal is-Sur Juncker illi hemm ċertu kriterji reġjonali li ma jistgħux jintużaw, jiena naħseb illi eh, fil-fatt ġej minn pajjiż li fil-fatt nifhem eżattament kemm huma importanti dawn il fondi ta' investiment u tistgħu intom taħsbu. Eżis eh, rappresentanti tal-Kummissjoni x'tib ta' kriterji jistgħu jintużaw u kemm huma importanti dawn il-fondi għax ċittadini li qegħdin jirċevuhom. Jiena naħseb illi dawn id-differenzi tidu itnaħħuhom u nittama li l-esperti minnaħa tal-kontrol parlamentari kunu jistgħu jaslu għal konklużjonijiet tajbin nittama li nkun nistgħu nużaw dawn il-fondi li ma ntużawx sissa fil-perjodu tas-sena 2014 sas-sena 2020. Viċi President Georgieva, ħalli fidejk. Grazzi ħafna, Sur President, għal daw kollha illi tkellmu matul dan id-dibattitu sabiex jappoġġaw vot pozittiv favur din l-emenda. Nixti illi nitkellem fuq eh, erba punti sabiex inwieġeb il-kummenti u kien hemm bosta mistoqsijiet ukoll li eh, permezz dawn mistoqsijiet kon kienu tistaqsu direttament lill kummissjoni ċertu affarijiet. L-ewwel fuq id-dewmien dwar il-ħlas. Fil-fema tagħna aħna ħajrna xilna għabbażi tal-profili tal-ħlas li kena fil-passat, iżda anka mod speċjali minħabba il-fat li kena aħna krizi għawija maħabba li maħallasniex ċertu fondi, aħna għamilna xol tajjeb ħafna bej eh, l-istati membri li kunem proġezzjonijiet tajbin, ħafna tal-iskedi Eh, tal-ħlas. Ħalli bekk aħna nkun nistaw nbassru aħjar il-malta kif għandhom joħorġu il-flus u kif għandu jisir il-ħlas hemm ir-riskju li hemm ċertu pajjiżi li forsi mhux ħajkunu f'pożizzjoni li jistgħu jużaw il-fondi. Ir-regola ta' N plus 3 tapplika f'dan il-kuntest. Dan ifisser illi malli l-impenni ikunu stabiliti ħajkonna bizzejiet ħin sabiex nimplementaw il-fondi narraw eżattament xi problemi għandna ntejbuhom u mbagħad ikollna tliet snin iktar minn da mill-snin li huma għad dispożizzjoni tagħna permezz tal-qafas multjanwali finanzjarju ġifieri jista' jkun li l-approvazzjoni jekk ma slitx din is-sena tasal fil-bitu tas-sena d-dieħla u mbagħad il-fondi illi aħna ħadna mpenna l-jom jintużaw kollha kemm huma nixtieq nisħaq fuq il-fatt ukoll illi aħna tallimna ħafna affarijiet mill-problemi u dewmien fil-ħlas illi għadnikom esperienzajna. U tallimna ħafna dwar il-mod kif aħna nistgħu nagħmlu ġestjoni aħjar tar-rabta bej l-impenni li ħadna u l-ħlas u aħna ma nisabux f'sitwazzjoni fejn għandna iżejjed fil-but, aħna ninsabu f'sitwazzjoni ta' sterità rridu nisikaw ħin kollu ċintorin ġifieri rridu li l-ewwel nittifukaw fuq il-kwalità tal-flus li għeddin nonfqu fuq it-tip ta' investiment li dan rridu ikun ta' kwalità mhux fuq li sempliċement naqbdu nonfqu l-fondi. Aperti minn hekk jiena smajt biċċar ukoll li dawk il-kollegi illi qalu li għandna bżonn ta' regoli iktar sempliċi ħalli il-problemi jkunu jistgħu jitnaqsu jiena ma nistax naqbel iktar ma dak li qed jintqal fil-Kummissjoni naf li din hija xi ħaġa ta' priorità kbira aħna qegħdin nitolbu lill parlament sabiex jaħdem magħna jikkopera magħna ħalli aħna ma nżidux iktar regoli u iktar kontrolli jekk dawn mhumiex meħtieġa, jekk dawn mhumiex ħajżidu iktar valur, iżda nixtieq li nikkoper iktar mal-istati membri wkoll minħabba li ħafna stati membri għandhom regoli li jaħbuhom u jagħmluhom jidru sbieħ iżda anke minkejja l-fatt li jkollna regola sempliċi fl-aħħar mill-aħħar nispiċċaw f'sitwazzjoni li vera ma tkunx sempliċi. Ġifieri jridu naħdmu b'mod sistematiku ma' kulħadd ħalli naraw illi eh, ikolna nkun iktar effettivi. Issa il-valur illi nistgħu nieħdu mill-investiment. Mela jkun hemm min jgħidilna mela l-flus tuhom lura lill-istati membri. Eh, jiena nitkellem fuq il-fatti hawnhekk. Mela, il-fondi ta' koezjoni għedin hemmhekk sabiex jibbenefikaw lil dawk il-pajjiżi li għedin jirċivuhom iżdanka l-ekonomija Ewropea in ġenerali. L-analiżi ta' l-użu tal-fondi ta' koezjoni fil-perjodu ta' finanzjar ta' qabel juri illi kienem hemm effett tangibli ħafna ta' tkabbir għal pajjiżi li għadin jikbru. Għal Latvija kien hemm perċentwal ta' 2.1 fil-mija, 1.8 fil-mija Litwanja, 1.7 fil-mija għal Polonja. U fil-fatt dawn huma tradotti fiktar opportunitajiet ta' xogħol iżda anke seta' sabiex jinxtraw prodotti u servizzi minn pajjiżi oħrajn. Fattiħor ieħor nixtieq insemmilkom hemm rapport interessanti ħafna fuq it-tkabbir ekonomiku tal-Unjoni Ewropea li jgħid li aħna avvintajna l-iktar magna ta' konverġenza um, komplikata fid-dinja illi permettit il-pajjiżi Ewropej jiraġlu tranzazzjoni tagħhom mill-istatut ta' pagi baxxi għal pagi medjimi b'mod impressjonanti iktar mill-liqat eh, kellna fir-rekord iktar minn eh, Kien hemm bosta pajjiżi li għamlu din il-bidla, nofs minn dawn il-pajjiżi huma membri tal-Unjoni Ewropea u nofs liħor huma dawk illi skoprew illi għandhom iż-żejt jew inkella li jużaw prattiċi aggressivi ħafna ta' kompetizzjoni mingħajr ma kienu demokratiċi ġifieri aħna ninsabu propju pozizjoni fejn nistgħu nkomplu nikbru mingħajr ma nċaħtu l-ċittadini tagħna mid-demokrazija, mill-inklużjoni soċjali, mid-drittijiet tal-bniedem u mingħajr forsi ma niskopru li għandna żejt, forsi din tista' tkun xi ħaġa li tenna iżda mill-perspettiva tal-bidla tal-klima u l-ħarsien ambjentali forsi aħjar ma jiġilni xek. Iva, apparti minn hekk kien hemm bossa kollegi illi tkellmu dwar il-kontroll minnaħat tal-Kummissjoni l-MFF iva għandu jkompli jirrifletti l-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea u aħna ħankomplu nipproponu jekk ikun hemm bżonn ċertu bidliet. Jekk dawn il-prioritajiet ħajkollhom bżonn ta' reviżjoni aħna nixtiequ li noħorġu bi proposta għal reviżjoni u jiena nixtieq ngħidulkom ukoll illi ħanużaw il-, il l istrument ta' flessibilta ġdid u l-marġini globali tal-impenju għana ħnaħdmu mill-qrib mal-Parlament Ewropew. Et nara illi għanna il-President tal-Komitat tal-Budget nishtiqu li naħdmu mal-Komitat tal-Budget ħalli nużaw blaħjar mod il-fondi u il-flus tal-ċittadini tagħna ta' ġejjin mit-taxxi bekk dan ikun għal-benefiċċju ta' ċittadini u għal kulħadd. Signora Toma, Inti kondu ġazzajt il-ħin li kellek id-dispożizzjoni tiegħek, iżda jekk tixtieq iżjed xi ħaġa nħalli fidejk. Iva, nixtieq nirringrazzja lill-kollegi tiegħi tal-li appoġġjaw din ir-rakkomandazzjoni favorevoli li aħna ressana fl-imkien mal-korrapporter Sur Albright li ma setax ikun magħna llum u kif tistgħu taraw, Sinjura Kummissarju, Bosta deputati appoġġaw din rekomandazzjoni, lek nixtieq nirringrazzja lil kummissarju għal kommenti tagħha anke jekk aħna ser nkun qegħdin niltaqgħu fuq il-pjan ta' ħlasijiet, però nixtieq najt li il-kollegi kollha tiegħi huma interessati f'dawn il-kwistjoni budġetarji ta' bilħa dinja aħbar tajba u nittama li aħna nkunu nistgħu nitkellmu dwar reviżjoni tal-MFF li mhux ser tkun waħda biss teknika ma' wkoll politika. Grazzi sew is-Sinjura Tomas.